Rohingya, inkluż il-oqbra massa fit-Tajlanda. Nadu għall-awturi tal abbossa Rizoluzzjoni. Issu korraw. Grazzi il-poplu ta' Rawinga għal ġnus maquda hija minoranza l-iktar persegwitata fid-dinja. Ija hija li ja parti minn I Dawna jgħixu bejn eh, persekuzzjoni eh, naħat li jaħarbu mill-bahar permess tal-bahar dawn il-Buddisti tal-Bahar Burma jgħaddu minn Bengala u man batten pajzi pal Tajlandja li jirrifjutaw li jaċċettawhom, jitorturawom fil-ġungla tal-nofsinar ma' frontieri tal-Malazja. Aħna din ir-riżoluzzjoni naqgħu il-atteġġament li nbidel minnaħa tal-Malazja u l-Indonezja li qegħdin jilqgħu dawn ir-rifuġati u aħna rridu nibgħatu messaġġ ċar u soħtu fid-dawl tal-Tajlandja. tal tajlandja u il burma biex ibidlu il-mġiba taħħom u iħarsu id-drittijiet minimi taħħom għal xi sitwazzjoni tal-waħx. Grazzi. Grazzi nervole. Eh, jest abgrundet Barbara Lochbiller. Danke, Herr Vorsitzender im süden thailands gibt es viele versteckte lager in denen menschenhändler flüchtlinge festhalten foltern Mem ħafna eh, kampijiet ta' detenzjoni fejn ir-rifuġjati hemmhekk jiġu torturati jew inbijaw pala sira jew inkella jkollhom inbijaw membri tal-familja tagħhom biex jaħallsu ir-ran u dan huwa już pala kampijiet ta' ħabsin fil-fatt kien hemm ħafna obra ta' massa li eh, instabu. In, um, u kienem ġilda kontra biex jiprofaw jisibu tarf ta' dawn il-flussi migratorji um, dan l-influss li għedin jitilqu mill-pajjiż li għed jiprofaw jilqu l manazi mill bahar Mill-inqas 25,000 ruħ fl-2014 kienu fetwati fuq minn 7000 telefruħ li qegħdin jaqsmu l-ma miftuħ eh, biħar miftuħ eh, f'dajja jazzar u mhux qegħdin jifħallu jinżlu eh, fil-fatt is-sajjieda tal indonezija fuq l inizjativa tagħhom stess qegħdin jisalvaw dawn in-nies u allura qed nitolbu lil dawn il-pajjiżi mal Indonezija Indonezja u Tajlandja biex jizvolupaw politika illi, illi salvaw dan il-rifugjati u jituhom xi kien u aħna napelaw il-gvern li kompru jiġidu kontra traffikar illegali tal-bnidem għaliex dan tip ta' eh, sfruttament ta' nies eh, jieqaf. Il-situazzjoni eh, tal-Rohingya fil-Myanmar hija tal-waħx u aħna nitolbu il-gvern biex jirġa' jaħseb il-politika il politika li għandhom lejn il-Rohingya dawn irridu jingħataw ċittadinanza u l-pajjiż irrid jiġilet kontra diskriminazzjoni u persekuzzjoni. Grazzi. Grazzi l-Nevoli Haranzova. Il-problema ta' migrazzjoni fil-Mediterran ma jistax jiġi trattat mod iżolat. il kridizi tar rohingya eh, jirfakkarna ta' dan issa huwa waqtu illi nadottaw approċ komprensiv biex ittrattaw il-problema ta' migrazzjoni fuq livell globali. In-nisa irġiel u tfal qegħdin joħarbu minn dar il violenza tal-gruppi li qed ġildu bejnietom u aħna rridu nġildu biex intaffu it-batija ta' dawn in-nies bil najnu natu għajuna umanitarja u, harsi, u pajizi jagħtu ħarsin temporanja essenzjali għal min u l-iktar friskju. U biex insibu però protezzjoni temporanja eh, temporanja mhux se solvi l-problema ta' migrazzjoni mod permanenti la fil la f'dawn il-ħawi u laqas fil-Mediterran. Aħna rridu waqfu dawn il-networks ta' traffikanti li qegħdin jisfruttaw il-disperazzjoni ta' dan in-nies biex nindirizzaw il-problema darba dejjem irridu ninvolvu ruħna ma' pajjiżi biex jaraw li jerfaw responsabilità ta' ċittadini tagħhom stess. Burma jitbiddel l-approċċ ta' lejn il-minoritajiet u ta' tarra fi Rohingya bħala ċittadini legali. Grazzi. Grazzi, Sir Charles Tannock. So President l-aħħar ġemat raw ħafna dibattitu fl-Ewropa fuq il-sistema u l-fidi tagħna migratorji u id-destin ta' dawk li qegħdin jaħarbu l-pajjiż tagħhom il-persekuzzjoni u l-diżastru ekonomika fil-Lvant nofsan l-Afrika ta' fuq. Imma il-minoritat mużulmana persegwitata fl-Rohingya qed toħloq l-istess eh, patterns xejra fil-xok tal-Azja. Imma jina tasaw kontent li qed naraw dawn l-aħħar l-Indonezja u l-Malazja li qablu li jihdu xi 7,000 ruħ bażi temporanju. U anki jistaf dawn l-aħħar sigħat il-President ta' Gambja ħabbar l-intenzjoni tiegħu li joffri status rifugġati permanenti li rifugġati kollha. Però l-problema ħad issolva biss jekk neħu l-fat fatturi li qegħdin iġelu n-nies li jagħmlu dawn it-tip ta' vjaġġi persekazzjoni kontra Rohingyas fil-Burma hija dokumentata u hija kwestjoni li kuħat ilu jaflija u jidu namlu iktar fuqa. Jina ta' sew kontent li il-partit ta' Seng Sang Suu Kyi f'Burma ħarġu sqarrija biex jitolbu it-tmim ta' din id-diskriminazzjoni u il-ċaħda ta' ċittadinanza. Aħna rridu namlu aktar biex kunem bidliet fil-Mal-Myanmar eh, kif qed jippruvaw jiftu l-ftuq eh, is-swieq tagħhom u jfittxu għajnuna mill-Unjoni Ewropea Investiment. Grazzi. Grazzi Marie Christine Vierja. Minuta. Grazzi. Dawn l-aħħar, dak li ġarġa l-aħħar Tajlanda nixxokja ehm, dinja kollha li huwa ta' dan il-persuni li huma qegħdin imutu bil-ġuħ u mart u qegħdin dan il-diżastri minħabba l-familja tagħhom ma xi iħallsu r-ran. Eh, problema li tippruvaw jaqsmu l-baħar miftuħ u ħafna minnhom eh, u minn Rohingya nistarġu tfal li t-provaw jaħarbu mill-persekuzzjoni eh, l-UNCHR qed jitkellmu fuq minn 26 miljun ruħi li ġew 1000 ruħi li ġew affettwati u fuq il-kosti tal-Malazja, tal-Tajlandja u Indonezja, ħafna minn jisprofaw jilqu għom, ħafna minnhom qed imutu fil-baħar. Nek ukoll awtoritajiet qegħdin jaħarbu mill-responsabilità. L-Unjoni Ewropea bit tat biss 320 mill-euro mill-2013 mhux wis. U rridu naraw illi dan persuni imma jistax ikunu vittmi fil-pajjiż tagħhom stess ta' dawn il-predituri li qegħdin jippruvaw jisfruttaw il-sitwazzjoni tagħhom. Grazzi. Grazzi. Ian Lenners. Grazzi. Dawn il-oqbra tal-massa li aħna rajna fit tajlandi xaħġa li t-xokjana r-fuġati tal-Rohingja li ġew maqtula jew inkella tħallew biex imutu mill-Mart u ġuħ eh, u rezoluzzjoni eh, titlob it-Tajlandja biex jisir eh, starriċ mill-aktar fis kredibli f'dawn oqbra. L-istess waqt irid ikun hemm soluzzjoni sura għal kriżi umanitarja li hemm il-baħar. Eluf tal-rifuġati li huma f'di situazzjoni wera u jina nilqa l-impen mill indonesia u l-Malazja illi jihdoħsibhom iżda rridu nitolbu n pajiz ikolla fir-reġun biex jirfaw responsabilità tagħhom u għalmenu jihdu sen fis-summit Bangkok fit tmim ta' Mejju. X'inhuma wkoll il deruq tal-problema. Rridu naraw sitwazzjoni fil-Myanmar, il-gvern jrid ibiddel il-politika tiegħu u jrid jagħmel l-almu tiegħu sabiex iħares id-drittijiet fundamentali ta' daw kollha li huma fit-territorju. Grazzi. Grazzi, Sir Weidenholzer. Grazzi. Il-kapitlu tal-Rohingya huwa wieħed mill-iktar traġiċi fil-dinja tal-lum. Parmant għalu għal iktar grupp etniku persegwitat għandhom jaqsmu l-attenzjoni sieħa tagħhom. U aħna ma nistgħux nifrankaw intuhom ebda eh, eh, ċans li jibqgħu sejrin hekk, aħna rridu nġeluhom bidlu l ħsib tagħhom. Dan huwa testa l-bidla fil-proċess ta' demokratizzazzjoni. Rajna s-sitwazzjoni eh, fil-Mediterran test fuq l-umanità tagħna. Ta Dak huwa test tal-reġun kollu kemmu, ekku finu għaw dal-kasa tal-reġun tal-xok tal-Azja. L-sforzi jidu jiġu mill reġun innifsu ma jridu jaraw kif għajamlu biex jizibu mezz kif jgħinu il-persuni ta' Rohingya. Iżda fl-Unjoni Ewropea nistaw kol. fiħdan il-kontest ta' programmi finanzjari tagħna li huwa nagħmlu l-sem tagħna. Per eżempju, għanna msiħba għal-ħarsin tal-ġustizja bnidem f'Bangladesh nistaw namlu l-istess hawnhekk. Issa naddu għal gruppi politiċi Is-sur Xogor. Grazzi kif inhu il-każ fil-kriżi mm, tal-migranti fil mizzarra nistgħu ngħidu l-exodus tal-, -tal residenti tal-Myanmar mhuwiex fenomenu ġdid. Fl-2009 pereżempju ħafna rifuġjati ta' Rohingya ġew salvati wara 21 jum il-baħar. Wieħed jista' wkoll jiddistingwi wkoll kawżi ewlenin li huma faqar u persekuzzjoni u violenza. Hawnhekk l-iktar gruppi vulnerabbli huma vittmi ta' traffikar tal-bniedem fejn il- il-sejba ta' dawn oqbra f'massa kienet l-iktar waħda, l-aħħar waħda li waħxitna. Apparti jek il responsabilta hija mhux biżdaw dawk il-pajjiżi li qegħdin jibbenefikaw mill-GCP imma anke l-Unjoni Ewropea jekk jiddeċidi li tara għajnejha għal drittijiet tal-bniedem, ta' vjazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna rridu naċċertaw il-Myanmar jagħtu ċittadinanza li dawn ir-Rohingya u jħeġġeġ kull pajjiż involut biex joħol skema ta' kooperazzjoni soda li timmira biex telef dawn il-networks ta' traffikar tal-bniedem. Grazzi. Fissa me Soċjalisti Demokratiċi. Is-Sur Mark Tarabella. Grazzi. Aħna qed wiċċna ma' kriżi pal manna l ta' persuni pal man naraw fil-Mediterran e, nħossu ħarsu lejn is-sistema tal-xlok tal li qed jgħaddu mill-istess ħaġa. Il-pajti tal-Azajan u kol dinja kollha jkunu jistgħu jaru kalvarju li għaddej minnhom roinga dan il-pjarità li huwa se jitqies bħala l-iktar nies perseguitati fid-dinja li jgħixu fil-Birmania l-iktar hija doħġi bermanja ma triċ tagħtihom ċittadinanza u fid-dawl tal-miżerja u persekuzzjoni fil-Bermanja dawn qegħdin jiġru lejn Tajlandja u Malazja fl-eluf u persuni bla skruplu mhux qegħdin jaħsbu darbtej biex ipoġġuhom fuq il-baħar u li għad-destin li mhuwiex wisaħer milli diġà għandhom u meta jekk jirġgħu jinżlu l-art jispiċċaw f'kampijiet ta' tortura. U s sitwazzjoni titinbidel il- irridu nwaqfu dan l-influss migratorju li qed iwaqaf li qed imexxi nis lejn il-mewt mhux ħajjaħjar. Irridu jitqisu bħala eh, irridu wkoll jgawdu bħalma jagħmlu bqija tal-popolazzjoni tal-Birmania daw. U l-Indonezja u l-Malazja u Tajlandja irridu jaċċettaw li jgħinu dawn il-migranti li għadhom baħar eh, li jaraw li jihdu eżempju minn dawn il-pajjiżi jiservu pala eżempju għal pajjiżi oħrajn. Grazzi. On behalf ICR Group. Grazzi fissem l-CR is Bashir. Nishtiq nibda minn ringrazzja l-kollegi minn gruppi politiċi kollha għal għajnuna tagħhom fil biex għalmenu natu attenzjoni għal indestin tant ta' rifugjati ta' Rohingya. U aħna għawa il-responsabilità tagħna li nkundanaw gvernijiet li huma responsabbli mod indirettu diretta situazzjoni attwali. Ħabar reċenti u xieda tal-drittijiet tal-bwaħx tal-Myanmar, tal-drittijiet tal-bniedem u li rridu nagħdu l-messaġġ għal xi ħadd jagħmlu parti mill-Komitet Internazzjonali, irridu neħdu iktar azzjoni sa' kemm mar fl-aħħar ta' di leġizrazzjoni li setejn dawn il-minoritajiet dak il-pajjiż eh, li joħorġu mill-żmien eh, il medju evu għal seklu 21. Waqt li aħna qegħdin nfittxu eh, ukoll bħala Ewropa għandna problemi simili li huma aktar ribtana. Xorta waħda għandna responsabilità morali meta niġu biex insalvaw il-ħajjet tal binedem il-ġirien tal-Myanmar ma jistgħux iqogħdu jitlajjaw u jridu jwettqu l-obbligi tagħhom taħt il-liġi marittima internazzjonali biex jisalvaw dawn il-rifuġġati. Grazzi. Thank you very much indeed. Uh, on behalf of... Grazzi, fissem l-alde. Gerard Depre, minuta. Grazzi dak li rajna fil-ħabarijiet eh, fuq il-vitmi ta' Rohingya fil-Birmania, eh, personi li għedin jinħarqu ħajjien, eh, supru għedin jgħataw l għabra għasab, Mux tal-li mux jemmu għetisir biex jħarsu għom, imma il-marmar ma ti għom, mux għetitum dinanza Da, fid-daw ta' dan, dak min jara dan u jaf jafu kol li għu responsabilta tal kavarġi ta' Rohingya u għal-Birmania. Aħna irridu, infakru l-Birmania li aħna huma irridu jgħamlu responsabilità tagħhom, jikkonformaw istat ta' dritt pa' persuni li huma part jgħamlu jħarsu persuni li huma etni ċintixtajiet kwesta xie kunem blokkaċ tal-access għal-għajnuna umanitarja fil-kampi ta' refugjati tal-Rohingya fil-territorju tal-Birmania u fl-axar eh, jek intom dik intom ta' totuni u iden għandi mistoqsija. Jek joġbok sur komissarju għandi mistoqsija għalik. Sur Komissarju, għandu mistoqsija għalik. Jekk jogħġbok għandi mistoqsija fuq il-dita tal-Rowinga. Fl-2012 aħna deċidejna li n nintegraw il-Birmania fis-sistema ta' preferenza ġeneralizzata li tippermettilhom jitesportaw il-prodotti mingħajr taxxi ta' dwana u dati eh, parti l-armi u eh, armamenti. U jekk il-Birmania tkompli tikser dan il-mod sistematiku ġiet jagmida mela l-Kommissjoni Street terġa tneħħi din l-reintegrazzjoni għandha dritle. Grazzi. Merci beaucoup. Grazzi ħafna. Issa fissem il-grupp tal ħodol Onorevoli Jean Lambert. Grazzi, President. Jena mort ċerti minn dawn il-kampijiet tal-poplu Rohingya fil-Bangladesh fejn in-nies laqqas biss jistaw jiexu kwasi kwasi daw l-aħħar deċenni tantem kondizzjonijiet ħżiena u ħafna qalu qabli illi l myanmar għamlet tindif etniku fejn il-poplu Rohingya li l hemmhekk għal ġenerazzjonijiet sħaħ ġu strumentalizzat mill-gvern xindaqqiet iħalluhom jivvotaw meta l-elezzjoni tikunu folots u meta issa forsi mhux daqshekk komdi issa l-poplu Rohingya m'għandhomx ma jistgħux igawdu minn dawn id-drittijiet tal-vot. Il-poplu tar-Rohingya għandhom bżonn permess tal-istat biex jiżżewġu, permess tal-istat biex ikollhom it-tfal, m'għandhomx protezzjoni minn violenza settarja u kienu saħansitra vittmi ta' violenza tal-istat u għalhekk miex ta' sorpriża li bosta minnhom ħarbu qasmu l-frontieri fejn mġdejt ġdid dejjem hemm ir-riskju li ġu strumentalizzati kif qalu kellima ta' qabli lajn ta' din il-problema hija fidejn Burma Myanmar. Lanqas biss ħadu lura il-200-300 persuni li ġew rikonoxxuti bħala ċittadini tagħhom mill-kampijiet tal-Bangladesh. Għalhekk jiena wkoll nixtieq inwassal leħni u tal-grupp tiegħi għal dawk li qed jgħidu li hemm bżonn nagħmlu iktar mal-gvern ta' Bema biex tassew huma jkunu jistgħu jirrispettaw l-impenji tagħhom jerfaw responsabiltajiet tagħhom u jagħtu ċittadinanza għal dan il-poplu li tant ilhom jipersekutaw għal tant żmien. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, issa l-Onorevoli Pospisil. Minuta. Grazzi ħafna, President. Jena nemmen illi aħna l-koll nistaw naqblu il-Parlament Ewropew bitċar emżon e, eh, jitkellem minħabba din il-vjolenza fuq il-poplu Rohingya imma dan ma rridux najduħ biss formalment jiena nixtieq il-massa leħni ma' dawk li qalu illi jekk il-Berma ma jibdilx il-politika tiegħu da se jkollu impatt fuq relazzjoni bilaterali tagħna li ikollu wkoll impatt ekonomiku b'mod partikolari fuq Berma. Għax dan hu l-pajjiż li għandu t-tort. Diffiċli li wieħed jifhem il-poplu tar-Rohingya ma jistawx igawdu iktar minn ċatinanza tagħhom dan huwa poplu li ilu joqgħod hawnhekk eh, f'dak il-pajjiż għal sekli twal u m'għandhomx ċatinanza ma nistgħux nagħmlu kommerċ ma' pajjiż bħal dan l-Indonezja, il-Malasja u pajjiżi tal-viċċinat illi ma jirrispettawx liġi internazzjonali jekk ma jinvestigawx ir-reati għaddejjin dan għandu bżon ikollu impatt fuq ir-razzjoni bilaterali tagħna. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Goffredo Maria Bettini. President, il-mozzjoni irressa e traġedja dram tal-poplu Ringa li eh, ġew eh, li ħarbu mill-Myanmar u ma ġewx aċċettati mill-pajjiż tal-viċinat. Ħadd ma jridhom jiġu persekutati, trattati ħażin ħafna, mumiex persuni imma isom biss fantasmi. U għalhekk l europa tagħmel tajjeb illi tajt lil dawn il-pajjiżi il-bot ħafna illi għandhom bżonja jirfu responsabilità ma aħna nkunu iktar nitkellmu bċerta awtorità jekk dawn id-dajjes dawn il-bledmin fuqhom ma jkunux ukoll affarijiet li din naraw ukoll fiċ-ċentru tal-Mediterran illum l indonajsja u l-Malasja Eh, deċidow li riċevu dawn il-persuni imma l-Istati Ewropej fuq il-kwoti tal-akkoljenza se juru l-istess disponibilità nittamaw. Thank you. Uh, Deputy Christian Dan Preda, one minute, take a floor, please. Merci infiniment, Monsieur le Président. La découverte des fausses communes... Issa onorevoli Christian Dan Preda, grazzi ħafna, President. Il-sistema drammatika ta' situazzjoni tal-poplu Doringa biex lok tal-Azza huwa traġeda drammatika. Eddin naraw li anki dawn il-mijiet ta' nis u kol issa jaqaw fidejn eh, il-pirati għal daqstant ma' għambżon zgur nitkelmu fuq il-xena li għet naraw u kol fil-Mediterran. Situazzjoni tkun fix lok tal-Azza u fil-ċentru tal-Mediterran hemm bżonn li jkun hemm soluzzjoni reġjonali u għalhekk għandna bżonn nħeġġu il-pajjiżi kollha li eh, jipparteċipaw fil-konferenza ta' Bangkok il-ġimgħa id-dieħla biex ikun hemm ta' solidarjetà integrata ma rridux dejjem ngħidu responsabilità ta' xi ħadd ieħor u ma nimpenjawx ruħna eh, kif sfortunatament qed tagħmel il-Berma u għalek dawn il-pajizi il-Malazja, l-Indonezja u oħrajn illi qed jaraw illi forsi jista' jkun hemm integrat u soluzzjoni sostenibbli biex nagħtu drittijiet biex jagħtu drittijiet eh, lil poplu tal-Rohingya. Eh, Jiena għat illi forsi ma tkellimx fil-debattitu tal-urġensis ta' eh, dal-ħodu għal-wara l-offsenar. Imma aħna edin inqas meta ikun hemm wara l-offsenar. Hemm bżonn nitkellmu fuq id-debattitu fuq l urġenzi dejjem wara l-offsenar u mhux fil-għodu x'ikun hemm inqas nies kif jien. Grazzi ħafna lil kulħadd. Issa se ngħaddi l-kummenti tiegħek lil Bureau tal-Parlament għal konsiderazzjoni tiegħu. Issa morru għas-sessjoni ta' kaċ ZI l-Onorevoli Petri. Nek joġbok. Grazie ħafna, President. 40.000 Rohingya ċanzima je napustilo mi. Iktar minn 140.000 Rohingya kellhom imorru fuq id-dajes u 25.000 ukoll il-ġimgħa li għaddiet fil-tmim tal-ġimgħa li għaddiet qed naraw iktar minn 2000 illi kienu fuq id-dajes viċini dawn il-pajjiż tal-viċinat. Jiena nifraħa xem mezzi li ħadu u koll l-Indonezja li reċevow dawn ir-rifuġati, dawn il nies fuq id-dajes u tawhom l-ewwel għajnuna. Imma hemm bżonn illi Myanmar tbiddel il-politika tagħha għax din qed tagħti eh, lok għal violenza settarja u għal ċaħda ta' drittijiet umani u bit-Tajlandja wkoll hemm bżonn li twaqqaf fit traffikar tal-persuni. Grazzi ħafna. Issa deputat Franzolica. Grazzi ħafna, President. Signori, Aħna nafu l-kol il il-poplu Rohingya l-iktar mill poplu l-iktar persekutati fid-dinja jkomplu ikunu suġġett ta' traffikar mit tajlandja u minn pajjiżi oħra tal-viċinat minħabba traffikanti tal-persuni u għandhom jafu kundizzjoni inumani f'dawn il-kampijiet fil-ġungla fejn iġu torturati, jibqgħu bil-ġuħ, msawta sal-mowtu għalek għanna bżon najdu li dawn il-pajizi biex iwafqu din il-persekuzzjoni, il-verazzjoni, il-ksur ta' dritti ta' bini mujina nħedġeġ li l-Myanmar li ta' tal-danza sħiħa li l-minoranza tal-Rohingya u ittijom u kol aċċess ndaqs għas-servizzi. Ma nistax naċċetta il-refugġati u mbagħad Morru jkunu eh, mbotati lejn il-baħar għax dan huwa ksur ta' drittijiet internazzjonali tal-liġi internazzjonali u hemm bżonn nikkonsidraw dan il-fatti kollha fi taħdidiet li se jkollna mat-Tajlandja, mal-Malasja u mal-Indonezja. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Issa l-Onorevoli Marjas. Grazzi President. Il-iskoperta ta' dawn l-oqbra eh, ta' ħafna nies tal-poplu Rohingya ovvjament ġalet l-opinjoni pubblika titkellem. Dan huwa suġġett ta' tħassib kbir ħafna għal pajjiżi tal-viċinat hemm dawn il-kampijiet ta' priġunija ta' ħabs fejn il-kondizzjoni maħżina l-aħħar qegħdin nitkellmu fuq Musulmani li ġew persekutati mill-gvern mamur mill-Buddisti fil-Myanmar. U n-nies se titilfu ħajjithom minħabba raġunijiet reliġjużi rajna eżempji simili u kol f'pajjiżi oħra u l-faqar miex mħabba, l-faqar miex mħabba eh, ovvjament il reġjoni imma mħabba l-persekuzzjoni, l-intolleranza ta' gruppi reliġjużi għandna bżonn nwaqfu n-negozjati tagħna ma' Tajlandja biex ninsistu li huma jieħdu l-miżuri biex iwaffqu it-traffikar fil-persuni biex ma narawx Lampedusa ġdida fi xlok tal-Azja. Grazzi ħafna l-Onorevoli Jakovċiċ, ek joġbok. Grazzi ħafna, President. Sur Komissarju, l-Europa hemm bżonn tkompli bil-politika ċara tagħha lejn l-Asja. F'dan il-kuntest din nitkellmu fuq it-traġedja li qed tolqot l-eluf ta' persuni meta nitkellmu fuq dawn l-oqbra fejn eh, hemm ħafna persuni u l-fatt li din nitkellmu fuq tentativi ta' eh, tindif etniku jina konvint illi l-Europa għandha intenzjonijiet tajbin u smajna u koll dak li għamlu il-Malasja per eżempju imma hemm intenzjonijiet li hemm bżonn iċdu per eżempju tal-Tajlandja tal u tal-Myanmar għandna bżonn ngħidu dawn il-pajjiżi illi aħna ħbib ta'kom najnukom imma nistennow li tagħmlu dak illi impenjajtu ruħkom li tagħmlu. Issa is-Sur Castaldo, jekk jogħġbok. Grazzi, President. Jina jidir li ħaġa inkredibbli din il-ħaġa. ħadd kien definixxa l-poplu Rohingya dak illi inqas ma jridux. Wieħed mill-manranza l-iktar persekutati għandhom raġun u um, permezz ta' din il-liċi tal-Myanmar ma jistawx jihdu ċatinanza ma jistawx jifraġaw minajt permess uffiċjali eh, ma jistawx ikollhom art u jiffermaw li ma jistawx ikollhom iktar minn żewġ titfal. Din dan huwa ksur ċar ta' liġijiet fondamentali li hemm bżonn jiġu rikonoxxuti għal kull poplu. Huma wkoll eh, ovvjament ikollhom jaħarbu fil-pajjiż tal-viċinat Umbat jiġri l sfottament ta' tfal taħt l-età tal dawn il-kampijiet fej qegħdin u mbagħad ovvjament mhumiex diffiċli mhumiex il-bot ħafna mill-kampijiet rajna fil-kodba tal-istorja tagħna tal-kampijiet tan-nazisti u għalhekk hemm bżonn relazzjoni tagħna jkunu ċari ħafna mal mjanmar Ma jistax ikun hemm il-mibeda razzjali, l-isfruttament u kull tip ta' nuqqas ta' rispetta li tal-binem jekk aħna maħniex koerenti aħna stess, jekk aħna ma nkunux eh, b'saħħitna u nipprovaw natu favuri kommerċali dawn il-pajjiż mhux nsibu soluzzjoni ħan nipprovaw nkunu koerenti ma' nġu għall-azzjonijiet tagħna. Grazzi ħafna. Issa fisem il-Komissjoni Ewropea il-Komissarju Kristos Siljanides. Mikjoġbo. Su President, eżis kollegi, bla dubju ta' xejn. Il-traġedja tal-poplu tal rifugjati Rohingya hija tadbati għalina l-kol, nħossu ħafna għalihom. L-Unjoni Ewropea imħasba ħafna Meta tara din il-traġedja umana qed evolvi ruħa u din ovvjament involvi eluf fil-Bangladesh migranti li huma vittmi tal-traffikar tal-bniedem nsibuhom u narawhom fuq id-dajes fil-Baħar Miftuħ. Is-sitwazzjoni titlob azzjoni urġenti mill-pajjiżi kollha involuti konformità mal obbligi internazzjonali tagħhom u mad-drittijiet tal-bniedem internazzjonali u l-standards internazzjonali tal-drittijiet tal-bniedem, il priorita hemm bżonn tkun e, nissalvaw il-ħajja tan-nies u mhux e, nerġgħu nipperikolawhom u għalhekk jina nilqa ir-riżultat tal- eh, tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-20 ta' Mejju tal-Pajjiżi tal-Malazja Indonezja u Tajlandja illi rikonoxxew is-serjetà ta' din il-kriżi umanitarja u l-impenn tagħhom illi jipprovdu għalmenu kenn temporanju għal persuni li għadhom fil-baħar miftuħ. Nifmu ukoll illi konferenza reġjonali oħra se se sir se tkun organizzata fit-29 ta' Mejju fit-Tajlandja li se titratta din il-kriżi u titlob tweġiba reġjonali biex titratta kriminalità transkonfinali organizzata, kontrabando tal-persuni, traffikar tal-persuni u għandha bżonn ukoll tindirizza l ruq tar raġunijiet tal din il-problema. L-Unjoni Ewropea titħeġġeġ lill lazjan biex ikollha rwol attiv meta tiġi biex tindirizza din il-kwistjoni. Ovvjament, waħda me raġunijiet u lenin huwa l-istatut u l-benessri tal-poplu tal-minoranza Rohingya fil-Myanmar kif ukoll sottosvilupp ta' l-istat ta' Rajgen fejn l-iktar riġu dawn in-nies tal-Rohingya hemm bżonn li da kollu jiġi indirizzat mill-gvern ta' Myanmar b'urġenza u titjib ta' situazzjoni ta' dittijiet tal-bnedem, inkluż l-istatut dista e, waqqaf l-eżodu ta' din il-minoranza li l għaddej daw l-axħar snin u reċentement zid mod drammatiku. L-Unjoni Ewropea dejjem kienet mill-qoddim meta talbet għal soluzzjoni sostenibli għal poplu Rohingya daw l-aħħar snin is-sitwazzjoni f'dan l-istat ragen dom, dominat il-dialogu politiku tagħna mal-Myanmar kif ukoll fil laqgħat ta' livell oli u id-dialogu ta' jitter bejn il-Myanmar u l-Unjoni Ewropea aħna qed inkomplu nres u rezoluzzjonijiet fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Myanmar anki fl-Assemblea Ġenerali tal-ġnus Mauda kif ukoll konsidenti tal-Bniedem tal-ġnus Mauda u niffokaw fuq is-sitwazzjoni tal-stat tar-Ragin bejn l-iktar joqogħdu il rowinga U l-Unjoni Ewropea wkoll jipprovdi ħafna assistenza u kooperazzjoni ta' żvilupp dejjem għal eh, żvilupp tal-stat Rakin kif ukoll f'żoni fejn hemm ir rowinga fil-Bangladesh, inħeġġu il-pajjiż tal-viċċinat biex mod konġunt jindirizzaw il-pjaga eh, ta' traffikar tal-bniedem u skoprejna mbagħad soba kbira dawn l-oqbra fejn hemm bosta nies u li ma kienu vittmi ta' traffikanti kif ukoll il-dawn il rowinga illi eh, ġew eh, kienu fil gadget f'dawn il-kampijiet u dawn il-persuni ma' persuni mhux biss eh, meċċi ta' skambju. U għalhekk l-Unjoni Ewropea talbet lil Myanmar biex u Tajlandja biex jiġildu kontra it-traffikar, speċjalment fuq il-xogħol forzat fuq il-, -xol, dajes ta' sajjeda u aħna lesti naħnu mal pajjiżi konċernati biex nindirizzaw din il-kwistjoni. Grazzi ħafna ta' dan id-debattitu u għal risoluzzjoni b'saħħitha ħafna ħadna nota tal-kommenti kollha tagħkom jiena se niddiskuti darwaqt din il-kwistjoni mal-Viċi President Federica Mogherini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 irċivejt seba bozzi ta' rizoluzzjoni għal u dibattitu u il-proġett tal-IFFD, il-grupp tal-ħodor l-ALDE, l-ICR, il-GUE, u l-IPL e. kif ukoll l-SND nagħlaq id-dibattitu u ser nivutaw wara dibattitu li mistana. Ser nivutaw f'nofsinhar. Naddu għad dibattitu li jmiss.